Issa kemm ma jkunx hemm ir r riżoluzzjonijiet li ġew aċċettati llum se jitresqu lil dawk kif semmija fir-riżoluzzjonijiet. Nalqu